Grazie, buongiorno, chi deve uscire per... Grazie nitlob lil dawk li jixtiequ joħorġu mis-sala sabiex joħorġu mill-iktar fis possibbli kieġobkom dejjem. Naddu issa sabiex nisimgħu l-ispjegazzjoni tal-vot għandna l-ewwel spjegazzjoni dwar ir-rekomendazzjoni għat-tieni għarita tar-rapport ta' Isabel Toma fuq il-grigal tal-Atlantiku u s-sajt li qed isir fil-Baħar Font fil-plan internazzjonali għandna l-onorevoli Ħażekamp jekk jogħġbok tista' titkellem. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nafu li l-ibħra u l-oċeani huma fondi ħafna iżda issa verament missejna il qie Nafu li hemm xi 10 miljun